din l-interpretazzjoni tinsab fil eh, sejon son direct u nistaw nqisuha bħala uh, approvata jekk ma jkunx intlaħqu erbajn eh, membru tal-Parlament illi jopponu din il-ħatra